Issa ċerta informazzjoni li xtaqt n-tikom, jinn nishtiq natira l-attenzjoni ta'kom għal-kas kas ta' Sakina, Madam Sakina eh, Aċani li ġiet kondannata għal-mewt fl Skont l-informazzjoni li aħna għanna, il-Qorti Suprema qed jirrivedi il-kas eh, Signora Asjani Eh, sawtuha 99 eh, darba għax il-kas tagħha ġi trattat fil gazzet Internazzjonali. Aħna nixtiequ nappellaw l ċaranja li biex jirrivedu il-kas tagħha forma eh, ġusta. Il-Parlament u Ewropew huwa kontra il-pena tal-mewt indipendentament mill-akkuża. Dziękuję Państwu. Grazie ħafna. l Minuti ġa tqasmu tal-laqa ta' 8 tal-Ulju. Hemm xi kummenti li jixtiequ